Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fit-Tunezija. Będzie oświadczenie komisji i oświadczenie... Imbat, ikonna sqarija mill-Kommissjoni u l-Presidenti ta' gruppi politiċi. Uh, ladies and gentlemen, please don't... Signori, jek ġakom titilqux. Għalissa, għal għazzax minuti. Tuni zax minuti. Mr. Schulz, Mr. President, please. Sir Schulz, President, titilqux għalissa. Zex minuti bis. Szanowne koleżanki i koledzy, z wielkimi obawami... Signori. Aħna rajna ċerta bizzamma kol speranza dak li ġara fil-Tunizija, demonstrazzjonijiet eh, ta' pil paċi ġi organizzati li mbagħad spiċċaw bil-vjolenza. U hija ħaġa li nikkondannaw li l-autoritajiet tunezini daru kontra ċittadini tagħhom. Illum qed nkommemoraw il-vittmi ta' daw il konfrontazzjoni mal-pulizija. Aħna nuraw nuru simpatija u kondoljanzi lil familji li eh, tilfu lil xi ħadd speċjalment eh, daw vittmi żgħażagħ eh, Muhammed u Azizi din hija avveniment traġiku li b'xi mod ieħor ħalla impatt fuq il-moviment demokratiku fuq il-Tunizija nixtieq li aħna eh, nosservaw minuta silenzju biex nikkommemoraw. Grazzi. Thank you. Dziękuję. Grazie ħafna. il-rivoluzzjoni li għad għaddeja bħalissa hija opportunità storika u nixtieq il-rivoluzzjoni eh, tal-ġazmin jiena nixtieq eh, nfaħħar il-kuraġġ tal-poplu ta' tunisija li bdew dawn il-moviment. Dan huwa bidu ta' eh, vjaġġ twil u aħna l-Ewropej nappoġġaw lil Tunizini f'kull aspett. Aħna nixtiequ li kollhom kull suċċess u jkunu kuntenti. Aħna fl-Ewropa Eh, sensittiva ħafna dwar il-ġustizja soċjali, l libertajiet ta' tal-kelma, pluralizmu veru, il-kapacità li wieħed ikun jista' jifforma l-ġejjini politiku tiegħu stess. Aħna mhux indifferenti għal dak li qed jiġri fit-Tunes, eh, fit-Tunizija aħna nixtiequ li dan il- tibdil li sir forma paċifika. Tranzizzjoni paċifika lejn gvern ibbażat fuq stat ta' dritt aħna namlu appell lill-autoritajiet biex jeħilsu lil dawk kollha li ġew arrestati. Aħna nitolbu u nappellaw li jkun hemm eh, investigazzjoni eh, indipendenti fuq il-korruzzjoni u l-użu għal-violenza. Aħna nixtiequ wkoll li ikun hemm eh, elezzjoni presidenzjali u parlamentari verament ħilsa li jkunu monitorati minn osservaturi lokali u internazzjonali. U l-aħħar aħna nixtiequ li ikonna gvern tajjeb li jirrepreżenta l kollu tal-Tunezija, gvern ta' unità. Aħna nixtiequ, aħna msieħba, dawn huma ġirin tagħna. Aħna sħab u aħna nħossu li din subi għandha s-servi, għandi s-servi lill poplu għanda taqdi il-poplu fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fit-Tunezija. Aħna għandna appoġġjaw li t-Tunezini fit-triq tagħhom lejn it-tibdil. Aħna nixtiequ li jkollhom kull suċċess f'din eh, l-intrapriża. Sinjuri, għandna nappoġġaw lill poplu Tunezin. Grazzi. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty na temat... Signori, na debatę debattitu qasir rappresentanti ta' Komissjoni Ewropea ċefteviċ ah, ah, ħaj eh, jħu l-mikrofonu pala l-ewel kellim. Thank you very much, Mr. President. Grazie ħafna, President. President, um, onorevoli membri, il ċeċwix eh, popolari fil-Tunizija Eh, mhux ħaġa li hija normali fl-istorja moderna tal-pajjiż. Fis-17 ta' Diċembru gradwat University Żagħżugħ qabad eh, lilu nnifsu minħabba li kien iddesprat eh, wara li l-pulizija ħatfu l frott u xejjex qed ibeħ biex jgħix xar wara xar wara il-protesti mal-nazzjon kollu waslu għal tluq tal-President Benali. L-Unjoni Ewropea kondannat e il-violenza u repressjoni matul daw l-aħħar xranet tal-reġim. Waqt li qed nitkellem jien is-sitwazzjoni ta' sikurità hija waħda xift pjuttost prekarja għatem violenza u e, serq. U Tunizija edha fazi delikata ħafna. L-ewwel ħbarit li għandna u e, kunem hemm formazzjoni ta' gvern ta' unità ħaġa li qed għadna nisimgħu dwarha l-volja ċerta nuqqas ta' ċertezza l-messaġġ tal-naħa tal-poplu Tunezin huwa ċar. Il-Tunezija tixtieq li tkun demokrazija stabbli, rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali u libertajiet. Trid li jkun hemm elezzjonijiet eh, ħilsa, inklusivi, u jixtiequ jikbu paġni ġdida fl-istorja tagħhom u aħna nixtiequ nappoġġawhom f'dan il-lan rispett tal-Kostituzzjoni u l-passi li ttieħdu għat li aħna qegħdin hawnhekk eh, eh, biex jiġi organizzat gvern ta' unità nazzjonali huwa sejrin fi triq tajba. Imma evidentement dan huwa biss il-bidu. L-Unjoni Ewropea qatt ma waqfet li tfakkar li Tunizija eh, dwar l-obbligazzjonijiet internazzjonali tagħha f'dak xaqsam id-dritti tal-bniedem u drittijiet fundamentali Mindu bdejt jien fil-karika tiegħi qabel eh, smieħ eh, f'din il-kamra jien rrepetejt li eh, li li kunem hemm impenni iżjed ċari f'kull aspett tal-relazzjonijiet tagħna, kif speċjalment fil-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali. Jiena sħat f'kull laqa li kellim mal-awtoritajiet Tunizina Tunezija eh, fisem il-Kummissjoni Ewropea li huma kellhom jagħtu riżultati dwar l-impenni tagħhom għad-demokrazija u trittijiet tal-bniedem. il bidu mill-ewwel sezzjoni tan-negozjati dwar pjantazzjoni eh, dwar statustanza jiena insistejt u li jkun hemm eh, forma mm, bla preċedent li jkun hemm l-użu tal-artiklu 61 biss tal-kodiċi penali konsidera bħala inkompatibli ma' status avanza u l-valuri komunitana. U jekk kemm xi ħadd kienu xettiku fuq żewġ naħat li ħassew li daw il-valuri kienu b'xi motiju ieħor teoretiċi biss għandhom jisimgħu mill-ġdid għal darb'oħra il-vuċi tat-toroq fit-Tunizija daw l-aħħar u ġemat x'kien id-diħlif eh, talba eh, solenni għal-demokrazija u għal-ġustizja soċjali. fi għaxtend, eh, kif għalet għaxten u kif għatjien l-Unjoni Ewropea hija disposta li tappoġġa għal proċess elettorali li tappoġġa li tagħti garanziji. Nisperaw li modalitajiet tiegħu tiġi jiġu annunzjati u publikati immedjatament li gvern ta' unità nazzjonali jiġi format u jibda jiffunzjona. Aħna disposti li niprovdu għastajnuna immedjata biex nipreparaw u norganizzaw il-proċess elettorali kif ukoll li nagħtu appoġġ eh, fit-tul l-transizjoni demokratika. Aħna fl-istessin qed nippreparaw pakkett iżjed wiesa biex najnu kemm jista' jkun malaj immedjatament li s-sitwazzjoni tistabilizza. Fost affarijiet oħra ħan ikun hemm najnu fl-żvilupp ekonomiku u l-problemi soċjali li għandhom iż-żgħażagħ ta' Tunezini u biex nikkonsolidaw ukoll l-istat ta' dritt u l-ġudikatura. Aħna wkoll ħan komplu fil-proċess ta' konsultazzjoni ma' din il-Kamra huma l-istati membri wkoll f'dan il-proċess. Eh, President, onorevoli membri, il-politika ta' ġirien tal europea hija bbażata fuq valuri essenzjali li eh, għandhom l-Unjoni Ewropea u l-msieħba tagħha il-demokrazija, dritti ta' bnidem u ekonomija ta' suq ħilsa biex nibnew, nibnu flimkien eh, zona li aħna għanna flimkien ta' stabilta' prosperita' u demokrazija. Dawn il-valuri huma komponent essenzjali tal-politika ta' ġirin tagħna lejn dawk li qegħdin lej eh, nofsinhar u dawk li qegħdin il-vant. Eh, klassi medja qawwija, liveloli ta' edukazzjoni joli eh, u Tunizija kol rib tal-Europa u edha f'pozizjoni tajba biex kun tista' eh, tiħu l-pass li demokrazija li l-poplu qed jitolbu b'qawwa u kuraġġ. U naħseb li kulħadd għandu jaqbel li l-Unjoni Ewropea wkoll għandha interess kbir li kunem eh, gvern demokratiku, prosperu fit-Tunezija aħna għanna relazzjoni b'saħħitha ma' Tunezija li ilha teżisti u għanna eh, konnessjonijiet bej il-nis tagħna u l-komunitajiet tan-negozju tagħna. Eh, Il-reprezentant Oli u viċe-president u l ammissjoni tiegħi wkoll li aħna nsaħħu relazzjonijiet bilaterali bilaterali bażata fuq impenji ġodda naħat tal-imsieħba tagħna eh, rispett tal-liġi l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali kif ukoll eh, reformi ekonomiċi u soċjali. Aħna ħanamlu kull ma nistgħu għamlu l-għamlu tagħna biex nkun nistgħu ngħinu il-poplu Tunezin biex l-aspirazzjoni tagħhom issir realtà. Grazzi. Grazzi ħafna sur kummissarju Fuller. Fisem l-IPP. Jose Ignacio Salafranca Sanchez Negra l-avvenimenti ta' Tunis għandhom jitulbu biex nirriflettu dwar ir-responsabilità eh, tagħna f'żewġ aspetti minn inqas. L-ewwel il-politika ta' appoġġ eh, l-status quo fej eh, m'hemmx libertajiet demokrazija jekk jekk dan ħajjejn fil-dawk li qegħdin dejna u tieni ħaġa li għandna nikkonsidraw huwa l-fatt li s-sur Benali jissa madux fi xena politika jimma nafux jek dan huwax bizzejed biex b'ximot ieħor ikun hemm tranzizzjoni demokratika. Jina fl-opinjoni tiegħi President eh, għadaw żewġ mistoqsijiet jena ille. Għalhekk eh, sur file naħseb li għandna bżonn Eh, nirriflettu għaliex il-politika ta' ġirin tagħna fil-spiritu tal-proċess ta' Barcellona ma waslitx l-effetti ta' demokratizzazzjoni li kienu ġew anticipati u kif għandna nikkorreġu aħna eh, kif sejrin. It-tieni ħaġa turi li l-esperjenza jurina li ħafna drabi meta jkun hemm nuqqas eh, ta' poter il-partiti li żjed estremi u radikali normalment jieħdu post Eh, jihdu fidejhom tal-proċess u jihridu jibdew jikkontrollaw. Jien nixtieq ngħid li eh, eh, li ma nix nkunu moderati fid-difiża tad-demokrazija, allura l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel kull ma tista' biex tgħin biex dan il-proċess ma jiżvijax aħna għanna nejnu fil-elezzjoniet f'Tunis, ma naħseb li importanti li nimmorru l-iżjed lem u jkun hemm ukoll missjoni eh, ta' osservazzjoni elettorali minn naħa tagħna. Mhux biss inħabba din raġuna li qiegħda fil-kodiċi ġenetiku tal-Unjoni Ewropea, imma xawwa fl-interess tagħna wkoll għax ma mhux ħajjejna li aħna mmorru eh, l-ewwel klassi jekk fil-klassi turista hemm xi ħadd li għandu bomba fideh. Grazzi. Grazzi ħafna kollega. Grazie ħafna ta' dikjerazzjoni tiegħek. Issa fissem il-Grupp Soċjalista u Demokratiċi. Pier Antonio Panzeri. Grazie President. Grazie President. Aħna naqsmu tħassib dwar dak li qed jiġri fit-Tunezija u aħna nixtiequ nesprimu s-solidarjetà tagħna għal dawk in-nies tilfu ħajjithom fil-protesti li kien hemm Din hija l-fażi ġdida mħawda li nfetħet wara li ħarab l eks President Ben Ali u se titwassalna biex nilħu lan li ilu jitqajjem li jibdew riformi ekonomiċi soċjali biex iwieġbu l-istennijiet ta' parti kbira tal-popolazzjoni u koll li inkabru l-ispazji ta' demokrazija biex dejjem tkun involuta soċjetà ċivili, il-forzi ta' pożizzjoni fl-azzjoni pubblika u fil-gvern huwa biċċar illi kull pajjiż għandu dritt li jażel it-triq illi jrid jaqbad. Aħna u dawn ir-riformi jitwet u l-bidliet ikunu effettivi u mhux xi ħaġa li tkun qed taħbi xi ħaġa oħra. Dak li qed jiġri fit-Tunezija iġenna biex aħna naħsbu eh, hawnhekk fl-Ewropa bl-iżbalji li aħna minna l-Unjoni Ewropea nedet il-programm ta' partnerjat mal-Mediterran li kellha twassal kooperazzjoni militari, soċjali u umana. Iżda lanqas biss twet u żewġ qanijiet ewlenin Għaxena tajna dimensjoni ġdida l proġetti li kienem għalix ma waslux il-fondi. Il-Komissjoni kienem stand-by u l-skambju liberu mux ijatem rajna falliment fuq il-pjan politiku u dan irridu narfuħ komissarju fl-2008 l-Unjoni Ewropea nedit xi ħaġa li ma twettqitx suppost kellu kunem hemm summit f'Novembru tal-2010 li ġi postpost. -post hemm problema li ħafna gvernijiet Ewropej ma jarawx u m'għandhomx l-interess biex kun hemm kooperazzjoni. Jippreferu li jżommu rapporti bilaterali mar reġims li kontrollaw bra demokrazija fejn qegħdin naraw illi hemm popli qed jgħixu mingħajr stennijiet naranijiet. U għalhekk rridux nistaġbu wis illi f'din il-kriżi ekonomika u soċjali il-protesti fit-Tunezija inbidlu fit-tsunami illi jista' ikisser l-istruttura tal-poter attwali. Mhux qed ikampa il realiżmu fl-Ewropa. Nħabba l-biża tal-fundamentalizmu islamiku u għalhekk irridu nitfgħu taħt it tapid din il-konċessjoni kolonjali li spiss toħroġ fi rapporti tagħna mal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Irridu nibdew minn Barcellona biex ikonna viżjoni ġdida Ewropea lejn it-nofsinhar tagħha lejn il-Mediterran. il mediterran din irid tkollha aktar kredibilità dan ifisser b'saħħa sur kummissarju li nirrevedu mill-ġdid il-politika ta' partenarjat u ta' viċinat. Ma nistgħux naħbu illi kemm il-Kummissjoni kif il-Kunsill kienu lesti li jiddiskutu ma' Tunneżija il-ftejji ma' l-istatut avvanzat ma nafux il-kriterji ma li fuqhom eh, kienu ser ikunu possibbli dawn neħtieġu illi nibdlu d-direzzjoni. U dan irrid isir billi biktar konvinzjoni dan il-Parlament ikun frabta iktar mal dawn il-pajjiżi fil-Mediterran. Dan mhux biss f'interess ta' dawn il-pajjiżi ma wkoll f'interess tal-Ewropa l qabel kollox. Ħafna mill-problemi li l-Ewropa għandha nistgħu insolvuhom, nistgħu nindirizzawhom b'rapport produttiv u rapport pożittiv mal-pajjiżi tal-Magreb. Triqja miftuħa hija triq twila, nagħmlu riformi demokratiċi, iżda fl-istess waqt Irridu niġildu kol fundamentalizmu u terrorizmu. Irridu nittamaw illi minn din il-lezzjoni li qed talmu, lezzjoni kifra li qed nieħdu mit-Tunezija servina biex aħna narfu dan kollu, narfu xanna x'namlu u narfu x'iridu nibdlu fl-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna kollega tal-kommenti tijak. Issa naddu għall-Onorevoli Maritja Ċakja, għal-Grupp tal-Alleanza Demokrati għall-Europa. Ah, Grazie għafna President, Kommissarju Fule, kollegi, nifraħ lill-poplu tunezin għal kuraċ tagħhom biex jitkellmu fawu l-libertajiet u l-demokrazija. Nispera ma jkun influenza jkunem jkun hemm elezzjonijiet ħilsa Eh, u ġusti. ċittadini tkellmu dwar kontra eh, reġim repressiv li juża il-balal u gvern dajjef juża daw tattiċa biex eh, iżommu il-poter korrot tagħhom u l-rikkezza tagħhom jikollu minn flok eh, jgħatu l-benessri eh, l-ċittadini tagħhom, mhux jgħalqu l-universitajiet u l-aċċess ħieles għal l-informazzjoni, l-aċċess tal-informazzjoni l-oppożizzjoni użat l-internet u l-internet qed isir importanti għall oppożizzjoni eh, paċifika fid-dinja. Jiena sirt naf dwar dan il-moviment mill-internet u zommet li nifsi aġġornata mill-internet u damu għal xar biex jirrealizzaw x'qed jiġri fit-triqat il-Ministru ta' Affarijiet Barranin Franċiż offra għajnuna lill-Gvern eh, Franċiż biex jagħtihom pulizija eh, u mezzi biex ġilet eh, kontra l-attiv. X'inhu r-reazzjoni tagħna għal dan? Il-konfrontazzjoni bej konfrontazzjoni bej il-Gvern Tunisin u l-poplu tiegħu saret fit-traqat kif ukoll fuq il-dinja virtuali l-internet. Il-gvern Tunezin kien magħruf bħala wieħed mill-iżjed avanzat eh, fil-filtraċ ta' software. Eh, u fl-aħħar xalma użat kull mezz biex tagħmel repressjoni b'dawn l-użu ta' teknoloġija. Il-gvernijiet repressivi fid-dinja jużaw di teknoloġija biex jħonqu. Illum hija ġurnata ta' Martin Luther Martin Luther King jgħid li meta jkun hemm silenzju dan huwa eh, titradixxi l xi ħadd. L-Istati Uniti eh, tilfu ħafna fil-kredibilità tagħhom bil-ġdida tagħhom eh, kontra l-libertà fl-internet. U l-Unjoni Ewropea għandha taqtija fuq dan daw il-leġijiet mill-Ungerija. Imma żgħażagħ li ħobbu l-libertà fid-dinja rridu li jkun hemm qed ħarsu lejn Tunezija u simbolu u jixtiequ l-Unjoni Ewropea eh, biex tappoġġja waħna ma għandna nkunu fuq quddiem biex niddefendu l-libertajiet fl-internet u koll. Grazzi ħafna issa issa il-President Daniel Kumbendit fissem il-ħodor. Xieħ eh, kolleg. Kollega. Kollegi, sinjuri. Jien eh, nammetti li nxtaqt li kukulat parlamenti Eh, li jirreġixxi sew għal eh, burija tal-poplu tal li li nesċilu eh, jeleb l-dittatur. Imma l-strutturi tad-dittatura domem u aħna rridu nuddu attenti ħafna għax il-gvernijiet Ewropej, il-maġġoranza tal-Parlament għal snin u snin kbar appoġġjaw l-istrutturi tad-dittatur fit tunizija Il-ġimgħa li għaddiet il-maġġoranza tal-gruppi irrefjutaw li jkun hemm dibattut fuq Tunizija u eh, ma jridux jikkondannaw l-banali. u dak li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż kien wieħed minn ħafna eżempji tal-kompliċità tal-punent f'da kollu għaliex għax huma mbeżza mbeżza mill-Iżlam. Aħna għanna kull raġun li nibżaw mid-dittatorja tal-Islam, imma jekk ħares li daw iż-żgħażagħ li mhumiex fundamentalisti. E, dawk li huma involuti f'din it-taqtija f'din il-ġrieda dak is-student li qabbat lilu nnifsu ta' nar lilu nnifsu e, e, li kulħadd fit-Tunizija kien jappoġġjah. Dik hija r-realtà il-Kommissjoni tiċċaġixxi, intkom tittajdu għandkom tajdu l-Tunezini li għandu jkun hemm elezzjoni demokratika f'pajjiż li għadha kemm ħarġet minn dittatorjat. Ma jistax ikun hemm. Ma jistax issir xarejn. m'hemmx bażi ta' demokrazija, il-libertajiet ta' espressjoni tal-mizzi ta' xandir dawn ma jeżistux. Dan huwa stat, dan huwa stat, eh, dan huma mezzi f'idejn l-istat huma qed jieħdu flus tal-Unjoni Ewropea u qed jużaw dan il-flus eh, għandhom nużaw dawn il-flus għal libertà ta' espressjoni u mhux jużaw għal gvern eh, Tunezin. Il-gvern ta' tranzizjoni mhuwiex wieħed ta' unità nazzjonali. Għaliex għax il-maġġoranza dawk li kienu qed jiġġieldu jew kellha qegħdin Eh, barra fl-eżilju għadhom ma ġewx lura, ma ġewx magħrufa. Aħna rridu nixtennew xi ftit qabel ma jkun hemm eh, kapaċità tal-forsi demokratiċi biex biex jinġemaw. Mhux dawn mhumiex dawk li ġew magħrufa minn Benari għandna bżonn li dawk li eh, verament huma demokratiċi jinġemaw Daħna rridu naraw li dak qed jiġri fil-Tunizija huwa l ofol biex naħna kun nistgħu l u tagħti speranza li l-pajjiżi Arab kollha id-demokrazija u l-Iżlam għandhom bżonn li jmorru id ma U jekk aħna qegħdin f'pożizzjoni biex nappoġġaw dan eh, dan id-demokrazija li qed titwielet fit-Tunizija aħna ngħixu l-Ġordanja u s-Sirja u postijiet oħra u l-poplu ħaj umu jiballaw kontra dittaturi tagħhom. Aħna għandu l-responsabilità għax meta fl-aħħar mill-aħħar it-Tunezini u per konsegwenza parti mid-dinja arbija qed tużina kif rajna fil-89 qed juraw l-istess spiritu għet juru l-istess spiritu li rajna fl-Ewropa qabel u qed jinspira l-Tunizija, l-Alġerija, l-Eġittu, Ġordan u għal dik ir-raġuni li aħna eh, eh, nħossu li l-Parlament ma jiex jistenna jaqafit fuq id jitfit. Aħna fid-89 ma konniex nafu xħajġa fil-Polonja, ma konniex nafu ġek ħajġi Gorbachev u dak kien ħajġi bir-Russja. Jekk kull darba li l-poplu jitlob il-libertà aħna nitolbu xi tip ta' garanzija li dana b'xi mod ieħor hija ħaġa li ħanimxu fi triq it-tajba qatt muħa tappoġġaw il-libertà. Qatt għalhekk jiena nitlob lill-Kommissjoni u ngħid ċarqu, għamlu xaħġa, għatu, ururu l-Tunezini li l-politika eh, real politik tista' hija li nappoġġaw il demokrazija u mux li nappoġġaw l-istrutturi dittatorjali. Grazie. Thank you, uh, Miss. Grazzi, Sir President tal-Grupp tal-Ħodor. Issa, fissem konservativi riformisti, il-kollega Charles Tannock, President. Dan veliet fi Tunezija ma riflessjonijiet tal-frustrazzjoni tan-nies dwar il-problemi fil-pajjiż, il-korruzzjoni tal-elit tinsaf kontrast ma' livelli ta' qatt u ta' faqar tal-persuni tunezija l Il-President, l-ex-President Ben kellu jħallas tal-li huwa ma laħaqx mal-istennijiet tan-nies tiegħu il-gvern tiegħu kienu għet minn l-aktar repressivi fid-dinja arbija. Tunizija kienet eżempju ta' pajjiż arbi sekolari progressiv. Il-veli kienu projbiti, il turizmu ġinkoraġġat il tunizija kompromettiet is-soċjetà sekolari tagħha il mesċeja politiċi dawk il-ġodda li ser naraw importanti li proteġu dan il-wirt għalli ser ikun hemm l-estremisti li ser pivaw jieħdu vantaġġ mill-kaos u mill-problemi billi resqu l-aġenda perikoluża tagħhom illi tgħeddet il-politika barranija Ewropea. It-tmexxija politika ta' Tunezija ġdida trid tifhem illi gvernanza ħażina u tkabbir fertili wassal għal radikalizmu. Jiena Nixtieq ngħid li riformi bħal dawn ser isseħħu ir-relazzjoni ta' Tunezija mal-Unjoni Ewropea. Il-grupp tiegħi jitlob biex ikun hemm iktar forza ta' sigurtà u wkoll l-arrest ta' mexxej li kien responsabbli mill-qtil ta' persuni innoċenti dawn l-aħħar. Għaliex dan it-tentattiv, dan l-attentat poġġa f'distabilizzazzjoni l-pajjiż Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nagħtu l-gvern tat Tunezija ġdid kull tip ta' għajnuna. Ukoll irridu ngħinu lill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi nqabdu hemmhekk għaliex kienu hemmhekk fuq btala. Grazzi kollega. Fisem United Left l-Onorevoli Verjon. President kollegi. jina illum qed nitkellem ċertu emozjoni fisem il-grupp ti United Left u l-Green Left. Ma tanċ kien hawn nisa hawnhekk illi jitkellmu kontra l-eċċessi tar-reġim ta' Tunezija. minn dawk illi kellhom il-gazz illi jikkritikaw dak li kienet jiġri fit-Tunezija. Il din il-persuna ta' 26 sena waslet biex it-Tunezini umu u ħassu waħdu ma kienx qed jibża issa l-libertà twildet mill-ġdid. Kenna naraw 50 imwiet qabel mal-Unjoni Ewropea. Ħarġet stqarrija tal-istampa fejn hija talbet biex ma jkunx hemm daqshekk użu ta' forza hija ma kondannatx il-vjolenza. Dan għamlitu is-sibt. Aħna nixtiequ ngħidu illi il reġim tat-Tunezija ma tax kazdan. Il-Parlament Ewropew baqa siket. Apparti stqarrija tal-istampa mid-delegazzjoni, is-sibt għamiltu stqarrija sur President u illum il-maġġoranza tal-Parlament Ewropew irrifjutati li tgħaddi riżoluzzjoni. Iżda aħna bħala Franċiżi nafu x'inhu ma' responsabiltajiet tal-Gvern ta' Franza hawnhekk u mhux se nitkellem dwar dak il qal Ministru tal-Affarijiet Barranin tagħna. Ovvjament għal ċertu persuna żmien persuni żmien ta' kolonizzazzjoni għadu ma ntemx imma aħna nittamaw l-intem grazzi għal kuraġġ tal-Tunezini. tal-jim il-miraklu. Tunezin ikollassa. Issa responsabilità tal-Unjoni Ewropea hija waħda kbira. Trid tgħin it-Tunezini mingħajr ma tindaħal fit-tranzizzjoni demokratika tagħha. L-Unjoni Ewropea trid tissegwi l-proċess demokratiku biex tiżgura illi tkun taf dak li qed jiġri f'termini ta' korruzzjoni. Il-familji ta' Benali ġewolhom konfiskati il-beni tagħhom. Iżda dan għandu kun eżempju ta' dak li qed jiġri. Aħna nafu li sta jkun hemm rawwixti bħal dawn fil-pajjiżi tal-Magreb fejn il-nies tal-punent qegħdin ħarsu l-interessi tagħhom l-ewwel. Min qali dan jista' jirrepeti ruħu fil-Alġerija, fl-Eġittu. Wasal iż-żmien biex aħna narġaw nagħmlu mill-ġdid sħubija tal-Unjoni Ewropea ma' dawn il-pajjiżi ta' nofsinhar nerġgħu nistabilixxu dritt drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Jekk dan ma jsirx, l-Unjoni Ewropea Ewropea ser tkun il-vittma tal-fundamentalizmu. Kollega Batten, grazzi sur President. Inti fil-bidu ta' dibattitu għamil xi kummenti dwar elezzjonijiet ġusti u, u gvern illi jkun rappreżentat tajjeb u inti tlabna biex napoġġaw it-Tunezini. L-ebda persuna demokratika ma jista' ma jaqbilx. Rajna ħafna dak li ġara ma' gvernijiet inkompetenti ma' ovvjament in-nies irribellaw sabu tlettijim il-bot mill-irvellijiet għalix jekk kif speċjali kell naraw l-irvellijiet nistaw nisbu xi konklużjoni dwar dak li qed jiġi fl-Unjoni Ewropea u fit-Tunezija. L-Unjoni Ewropea tati gvern inkompetenti u mhux demokratiku għandha klassi politika li hija mbeda mix-xewqat tal-persuni tagħha hemm livelli għolja ta' qatt fostizzata f'ħafna pajjiż tal-Unjoni Ewropea u dan huwa riżultat dirett tal-politika tal-Unjoni Ewropea diġà hemm eh, rivellijiet u problemi ċivili fil-Greċja minħabba l-impenn għal munita unika Ewropea, pajjiżi bħal Ispanja, Portugal u l-Irlanda dal-waqt ser segwu l-Greċja kif l-ekonomija tagħhom mhumiex qed ikampaw ma' zona euro. Taħsbux li dan ma jistax jiġri f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea meta l-gvernijiet isiru l dewwa tan-nies tagħhom stess, mela allura n-nies mbagħad sejrin jirribellaw. Jiena naqbel ma' dak li inti qed fl-introduzzjoni tiegħek sur President. Iżda ejja naraw il dawn il-prinċipji ġu applikati fl-Ewropa kif ukoll f'pajjiżi oħra tad-dinja. Grazzi. Grazzi, grazzi kollegi mill-gruppi politiċi tal-li tkellimtu, tal-li kommentajtu. Grazzi, Kummissarju Fuller tal-kummenti tiegħek fisem il-Kummissjoni Ewropea